Naddu issa għal agenda għabbox ta' li ġi approvat mill komitat ġi imqassam. Fid-dawl ta' dak li qalu l gruppi politiċi aħna rridu nresqu l proposta tal-modifika l bozza definitiv tal-aġenda. Għall-erba, il-dekirazzjoni tal-Kommissjoni fuq il-qafas Malti annwali tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea ġittijiet Fundamentali għal periodu tal-2018-2022 ġie sostituit mid-dikjarazzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni imma t-titlu ser jibqa' l-istess. Oġġezzjonijiet? Ma mela, modifikajna l-aġenda. Għal għada, il-Komitat ta' Affert Legali adottaw rapport fuq l-immunità u tas-surħaw tal skont ir-regola 98 tar-regola tal-Parlament Eh, il-rapport ser nifotaw fuq għadha il-ħamis l aġenda ġie adottat. L-aġenda ġie ippropravata nil-mod.